Bonjour, je vous propose de... Għadwa tajba. Nibdew is-sessjoni. Anki jekk m'għandix il-mandati nixtieq niskuża ruħi fissem is sitku ta' Brussell imma għal din lum ta' ħabbar ir-rebbija ma mlinniex ix-xemx. Forsi għadha ġejja ma njaf. Imma hija r-rebbija illum, irrin tama eh, marru tajjeb. Nawgurakom l-ewwel ġurnata tar-rebbija. Issa, eh, l-Marita Islof eh, palissa ma tax tkun mana għaliex edha eh, flaqa għaliex huwa is-summit soċjali eh, tripartit palissa ġifieri ma se tkun tista' tista' tiġi mana. Għandna l-interpretazzjoni fil-lingwi kollha ħlief għal Kroat. Issa fuq ir-rapport tal-għatal 21 u 26 ta' ferrar memx eh, problemi. Nirna provawa. Allura nadi l-Agnes u Elizabeth minnu fih. Għax kellhom eh, lejl eh, mimli ma tantx fil-fatt raqdu mid-dera. Ma kienem kienem tmin trilogu kienem tmin trilogu li sarraf riżultati, allura forsi jistgħu rendi kont fuq fuq ta' xi punti ta' dan it-trilogu. Iva, grazie Sur President. Is-soltu mani jazim, mela, jena jisoltu t-intervjeni, maħan intervjeni jina kol. E, tmin trilogu, xamin naħna pa dawn il-negozjati. L-ewel ħaġa, għet nitkellem fuq kontrol ta' Robert li e, kompanjana dan ix-xol kollu. E, L-ewel ħaġa hija illi aħna għaddejna għalftajim kollettiv globali fuq l-artikli illi aħna ħademna fuqhom flimkien, flimkien mal-Konsil hija xi ħaġa kienet eh, l-ewwel fażi. Eh, dan kien ġimgħatejn ilu, u mbagħad nhar it-tnejn fil-għaxija aħna kon saħħaħna l-iftemiet fuq l-artikli individwali, u mbagħad premessa premessa. Ġifiri nhar nej tnejn fil-għaxija fil-disnes kwart nistgħu ngħidu illi aħna konsolidajna u waqafna negozjati fl-imkien mal-konsil jina ngħid insaħħu u waqafna għalaqna propjament il-negozjati għalli ġaħna tħana tassew fid-dettal u issa ħajkonna il-tekst definitiv li mhuwiex disponibbli s'issa imma ħanibbatulkom, nibatulkom minn aktar fis. Mela, x'inhuma il-termini tal dan in-negozjati? l net fuq it-tul illi huwa punt sew importanti. Għalaqna il-ftejjin fuq 12 xahar plus 6 fuq notifika tal-imprizi l-istati membri ta' li jospitaw. It-tieni punt importanti ħafna kol ikin eh, forsi tistaw tiftakru fil-mandat ta' negozjati tagħna aħna kena bażi legali doppja li ġiet proposta b'tali mod illi aħna konna kena il-protezzjoni tal-ħaddiema u l-appoġġ għas-suq intern illi jkun inkluż fid-direttiva. Rritu t titnikom il dejja fuq batan jistidħol fid detta Aħna għamarnix eh, il-balġi legali ġifiri li mwessaw id-direttiva ta' 96, dan podġejni f'artiklu, konsideriet illi aħna dan podġiħ premessa, imma kellna żewġ nisa tassew rasom jibsa u eh, fil-fatt ridna li dan it-podġa f'artiklu ma ħallejni romx eh, għaddejja. Eh, għaliex aħna tassew ridna illi konna deċiżjoni li tkun waħda li taqa' taħt il-ġustizzja. Issa, il-tielet punt fuq ir-remunerazzjoni. <coughs> Zammejna mal-pożizzjonijiet komuni tagħna jiġifieri il remunerazzjoni jew il-paga minima tal-pajjiż ta' akkoljenza kif ukoll il-bonus illi huwa memeż miegħu tal-imod illi hemm identità tal-pagi bejn il-ħaddima tal-pajis li qed eh, jospita u il-ħaddima stazzjonati, il-posted workers. U dan il-mod, kulħadd ikollu paga ndaqs l-istess posta xogħol. Fuq il-allowances aħna għamna ċertu kummenti eh, tal-imot li skont il-pajis, il-allowances jistaw jitħalsu mill-pajis ta' reġini mill-pajis ta' akkoljenza fajt pal Iżda, aħna minna tali li l-ammont ta' dan il-allowances, ġifiri gross amount, ikun eh, identiku bejn il-posted worker, il-ħadim stazzjonat ġifiri, u il-ħadim tal-pajis ta' akkoljenza. Issa, ma tinħalli fidejn Agnes fuq il-fdejm kollettiv, iħ li ħat permetti li li nitkellem fuq żewġ punti ta' sew importanti, wieħed eh, fuq li aħna ta' sew ġridna bħal il-juni il-skadenza ta' trasposizjoni ta' applikazzjoni. Ma nafx jekk tiftakrux fit-tekst tal kunsil l-iskadenza ta' trasposizjoni kienet ta' tlet snin, ebda stat membru ma seta' jitrasponja qabel tlet snin, għax kienem, did fil fatt dik il-li, dak il-limitu. U l-skadenza um, ta' applikazzjoni kienet erba snin. Ikolli ngħidilkom illi jiena zammejt sot ma punt ta' rispett tal-mandat li aħna kellna jiġifieri sentej ta' transpozizjoni u sentej ta' applikazzjoni sabiex inkunu nistgħu nirrispettaw ukoll ix-xogħol leġislattiv Ewropew u il-Kunsill iva ħal permettina li konna dawn il sentejn ta' applikazzjoni. Issa, <coughs> kena nikorreġu kol punt illi kien għal-qalb ħafna il-ħabib eh, il-ħabib Spanjoli Portugiżi fuq it-trasport. Fuq trasport Fuq ix-xogħol li sar fuq l-Exis Pialis għandek id-direttiva ta' 96 eh, mhux modifikat illi ser jiġi applikat sakemm ma jidaħal l-Exis Pialis. Il-Kunsill għamel żbal f'Ottubru għaliex kienu qed jitkellmu fuq idħul fis-seħħ ta' direttiva ta' 96 li se japplika sa dħul fis-seħ tal-ek imma idħul fis-seħ iku jiġi qabel idħul l-applikazzjoni għallulu jew l-implementazzjoni propriament allura aħna redna illi dan it-sis kont idħul fis-seħ tal-ek is-96 rivedut ħajjot bejn il-tol fisseħu l-implementazzjoni u mbatjat l-ek specialis. Eh, Diffiċi ħafna li sat membri għodu jibidlu t darbit il-sistemi taħħom, il-reġimi taħħom, ġifiri aħna. Ehm, Minnaħatana għamettejna illi għandu jgħod bħala l-implementazzjoni jgħod applikazzjoni eh, illi għandu jibda jgħod iż-lek specialis Għandi kelma biex ngħid lil Agnes għawinnet ukoll għax mhux faċli illi inti tagħmel negozjati Tekstanti tant kompless illi hija teknika illi għandhom interessi differenti valuti ma aħna l-qadna l-sforzi tagħna jiena Agnes biex ikun hemm bilanċ bejn stat membru tal-stat membri tal-ponent u tal-van tal-Ewropa li mhux wieħed ikun kontra liħor, aħna provajna li nqisu it-talbiet ta' kulħadd u li ma jkunx miġliet u batti bekki. Eh, u aħna rajna li kunnem il-bilanċ bejn il- rispetta l-imprizi u il-ħarsin tal-ħaddima, il-collective agreements Eh, dawn kollha provajna ndaħlu fit-tekst. s-fiq fil imkien Meta kena bżonn inkunu ribsa aħna tassew ħaddimna ħafna tajjeb fil imkien mm, biex il-punti tagħna eh, tal-parlament ġifiri li njuħomor jiġu rispettati u Lew nixtieq ningrazzja minn qalba lill-Anjes, qalbi lill-Anjes għax-xogħol li sar eh, li għamilna flimkien għax jiġra rari li żewġ rapporters ta' żewġ gruppi politiċi differenti jaħdmu daqshekk id fit mill qrib u grazzi ngħid grazzi wkoll il-rapporters shadow rapporters kollha illi kienu preżenti. <coughs> Inkollu minn arma minn reda Ebla edha u eh, li eh, meta l-buna namlu il-pawzi fin-negozjati. Imma aħna ridna li kunem dawn il-pawzi biex il-shadow reporters nkunu nistaw nisimaw kol minn għandhom bil-mot il-mot, mod gradualment fil-tul il-negozjati, il-żvilupp ta' negozjati. Allura aħna ħassejt, eh, jiena ħassejt li kena tim tassew b'saħħtu mux bisina jiena awareness imma wkoll il-kollegi tana mill-Stati Membri oħrajn. Jina nishtiq li konem jkun u l-nija fit-Parlament biex iħossaw nadataw dan il tekst li tassewwija bazi tal europa Soċjali. Thank you, Chair, and uh, indeed, thank you. Grazie, grazie, jina nixuq ringrazzjali l-kull minna mela possibli illi nilħu eh, dan il-pass, eh, pass interim. U dan jinkludi u kol iġri Shadows, Elizabeth ovvjament, il-segretarjat, Mista Sewenuna, il-servizzi legali, U l-assistenti kolla, insomma issa huwa fidejna. Itnej li aħna u x-shadows. Imma kif id il-Presidenza Bulgara li jiksbu appoċċa dan il-bil il-ħana etnej li għadda. Jiena kif finta għandhom id-debriefing f'Koliper jiġifieri eh, kollox jimxi sew ħajkun hemm itra mill-Koriper fid-direzzjoni tagħna wara l-laqgħa ta' Koriper fil-11 ta' April. Għal daqstant ikun nistgħu nieħdu l-passi li jmiss fuq dan il-fajl. Fix-xhur li ġejjin jiena kolli ngħid tallimt ħafna tul dan il-proċess u jiena grat ħafna għal dan. Dejjem xi ħaġa sabiħ li tajtijiem, tinti kollok 57 sena iva tallimt ħafna llum. Imma naħseb illi iva għamina xi ħaġa li tamina faħħara li tiswar xi ħaġa għax kompaniji kif ukoll ħaddim Ewropej. U naħseb inja di l-iktar ħaġa li ittina ittin um, sodisfazzjon palma għalet Elizabeth għamilna kxie bidliet fil-ftemiet politiċi aħna um, għamilnom xie ġematajn ilu fuq l-allowances e, u kol biex niksbu l-appoċ fil-konsil mill-ċeki u Slovakki. Nħossu li importanti. Dan il-bil jieħtieġ appoġġ wiesa, għalhekk maħna aħna żammejniex sod bil-fors ma' kull kelma li aħna konna minn eh, ktibna. Fil-fatt nhar jgħalek għalhekk konna qed naraw kif għanamlu biex nikkomodaw it-ħassib minn ċertu stati membri jiġifieri aħna għamin fuq dawn allowances ċarezzi illegali, fuq ir-regoli li japplikaw għal rimbors għal għal vjaġġar. Għamilna wkoll xi bidli fuq it-trasport Fil-fat kien nżbar kif edna li kien għamlu u korreġejni il-konsil billi formulajna l-eċezzjoni fuq it-trasport u l-importazzjoniet biex ukoll konna l-appoġġ il-Portugiżi fuq di proposta nasab li din tiswa xi ħaġa. Ma xiqna minna ċara li mhuwiex il-każ li l-ħaddiema u t-trasport issa sakemm trattajna l-espezjali ħajspiċaw bla protezzjoni. Għaliex huwa ċar ukoll illi eh, direttiva ta' 96 xarta tapplika għal ħaddiema fit-trasportu. Kolla nitkellmu fuq l-inforzar ta' dawn ir-regoli u norbtu fuq l-istati membri għal periodu interim biex insaħ biex il-regoli ta' 96. fuq talba tal-partijiet interessati svedizi ċarajna il-lingwaċ li hemm madwar il-collective agreements biex namlu għacċar daqs il-kristall illi li qed nitkellmu dwar il-tejm kollettiv hawnhekk huma l-istati membri illi jiddikjaraw il-applikabi universalment il-ftejn kollettiv tagħhom ġifiri wessajna l-ambitu, ġifiri mux biss li hija applikabli mod universali, imma għandek il-lat settorjali u anki reġjonali eh, pala ftemit kollettivi li applikaw. Għamenija ċara u kol imma li jekk fl-istati membri, jekk eh, kif ukoll jotta l-pajjiżi nordiċi, ma jkunx gvern imma il-sihba soċjali li kunu qed immexxu il ftem kollettiv, dan jista' u kol taħt il-kopertura ta' dan l-artikolu. Imbata minna xi bidliet fuq it-tekst eh, fuq akkomodazzjoni sottokontratti li nataw. E, Fil-premessi aħna eh, referejna għad-irsiva ta' forzar illi għandu regoli pjuttost stretti fuq il-responsabilta ta', ta sotto sottokontrajenti u Naħseb li dan huwa pass kbir il qoddim Specialmente dak li huwa il-konċett ta' paga ndaqs għal xogħol indaqs fuq l-istess post tax-xogħol. Palma għal Elizabeth, għal Elizabeth. Għana nexxina nibilanċaw b'suċċess l-interess ta' kemm il ħaddim għaw min iħadmu min iħaddem u ta' gruppi ta' gruppi u kol varji ta' interessi differenti u kif ukoll inżommu l-interessi eh, tagħna għal dak li huma regoli ċari u inforzabbli. Jiġifieri mbagħad stadju iktar il qudiem forsi f'Mejju. Nivvotaw fuq il-kumit fil-kumitat. Wara li jkun ġivejna tekst minn Carper ma jina ħanuża dan il-żmien interim qabel il-vot biex nikonvinċi kemm jista' jkun kollegi biex jivvataw favur dan il-progress li sar. Nħobba li nħoss li l-ħaddiema u l-kumpaniji fl-Ewropa jieħtiġilhom dan il-progress. Grazzi f'kull każ għal din l-informazzjoni li tajtna x-xogħol li sar u ċari li iva għabel, eh, qabel eh, tmaqat mim sa' april bil ta' Mejju ħajkonna pożizzjoni skont it-tekst definittiv. Eh, jiena nimmaġi qed nitkellem fisimkom illi intom għad dispożizzjoni li tagħtu iktar informazzjoni kif ikun hemm bżonn għal min irid. U dan għandu jgħaddi dim il-plenarja suppost lejn nofs ġunju biħet u ieħor. Ġini grazzjakom minn qalbi għax-xogħol kollu li sar mela nipproponu issa għal punt li jmiss fuq il-linja gwida fuq il-politika ta' impjieg fl-istati membri Ju importanti wkoll għal promozzjoni tal l u ngħaddu minnu fiħ għal-rapporter is-sur Mitrofanovs. Oui, Monsieur Calvert, point d'ordre Sikkar fekk lek xi ħaġa, iva, nimistaqsija fil-fatt. Jew laqt il mhux għax jiena laqta mhux għax marriċ li titkellmu ma jekk naftaħ dibattit fuq din il-kwistjoni, kulħadd ikun irid jitkellem u għadak li huwa timing ħajkun impossibli li nduru l-punti kollu li għanna. Jiena sempliċiment nerġa' nisaq dak li ntqal. jina u l-dispożizzjoni ta' kulħadd, kulħadd waħda minnkom anke fuq livell individwali, jew forsi qudiem delegazzjonijiet, jew qudiem il-gruppi politiċi tagħkom, aħna lesti li nispjegaw ix-xogħol tagħna qudiem ehm, wieħed kull wieħed minnkom. Jiġifieri hija xi ħaġa li aħna lesti li nirbu għaliha. Ta' sur Mitra Von. Uh, dear Chair, dear... President, kollegi. L-għonet nitkellem fuq il-dettalji tekniċi. Jek tħarsu lejn il-database tal-Parlament Ewropew, tistaw issibu test inizjali ta' dan il-rapport fuq il-guidelines għal-politika tal-impik fl-Istati membri. Fejn il-rapporterija sinjura Tjana Zdanoka. Ija matilu irtirat mill-Parlament u jena tħalt floka. Allora dina hija wirt biex najdu hekk tal-kollega Zdanoka. <clears throat> unkompli bil-ħidma tagħha. l għannet nirringrazzja l eh, shadow rapporteurs kollha għal diskussjoni produttiva utli li għamilna fil laqqa tal-beraħ. Aħna provajna nieħdu f'konsiderazzjoni l-kommenti kollha oġezzjonijiet, l-opinjonijiet tal-kollegi mill-maġġoranza tal-gruppi politiċi Dan mhuwiex rapport komuni. Huwa każ speċjali għax mistax ilu irċevejna sinjal ċar mill-presidenza tal-Bulgorija tal illi din id-darba ir-rapport tagħna wara li jiġi adottat mill-Parlament se jittieħed f'konsiderazzjoni mill-Kunsill. Allora se jkun pass importanti l qoddim mhux għalina biss għall-Kumitat imma anki għal-Parlament kollu kemmu. Umbat fil-ġemat li ġejjin x'se jġri, Nittama illi nkunu nistgħu naġlu l-proċess tal-adozzjoni ta' dan ir-rapport. Għax il-bira ħrajna kompromessi utli u tabella ġdida bil-kompromessi dan id-dokument ġi mibgħut tard lil-shadows kollha. U nitama illi r rapport ikun jista' jiġi votat fil-sessjoni mini f'Mejju. Imma biex ikonna suċċess, irridu bidlu il-ħin ta' vot fil-Kumitat. Fil-bidu kien il-25 u 26 ta' April pero nittama li nkunu lesti aħna biex nivvutaw diġa f'Marzu, fis-27 ta' Marzu. Naturalment aħna lesti nisimaw il-kommenti tal-kollegi tal-gruppi politiċi kollha. Uneħdu f'konsiderazzjoni l-proposti kollha u l-oġġezzjonijiet. U jina, naħseb illi se jkun hemm ftit emendi nivvutaw fil-plenarja nittama. U aħna se nagħmlu ħilitna kollha biex niktbu l-aħjar kompromessi bejn il-gruppi kollha. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa sur plura fisem li pipi. Kif diġant għal il-bera waqt il-laqa ta' shadows, il-kollega e propona illi naġlu eh, il-ħidma eh, fuq dawn l-emendi. Il-grupp tana se jipprova jilqa din l-intenzjoni. Nirringrazzja l kollega għall impen tiegħu u anki tal-li ħafideħ il-xol tal-kollega Zdanoga, Zdanoka u tal-li prepara anki proposta bilanċata. Aħna prezentajna sitt emendi illi fl-opinjoni tiegħi tintegra il-rapport b'mod perfett u jiena nittama li kemm l-emendi tiegħi kif ukoll tal-kollegi ġew inklużi fil-proposta ġdida. Il-proposta ġdida ta' kompromess li ġiet mibgħuta jberaħ tirrifletti il-riżultati tal-ewwel diskussjonijiet tal-shadows. Però minkejja dan għandna xi oġġezzjonijiet u jena kuntent nara illi fil-versjoni ġdida ta' kompromess illi il-promozzjoni tal-imprenditorialità hija inkluża. Jiena nittama li fl-aħħar uh, eh, versjoni se jkunu riflessi il-kommenti anki tal-kollega tal-PPE li jixtieq jagħmel referenza anke għal konsultazzjonijiet soċjali. Nafu li dawn il-konsultazzjonijiet soċjali spiss iseħħu tard mingħajr ma naslu verament għal partijiet kollha interessati u ħafna drabi riżultati ma jiġux ikkonsiderati biżejjed. Fuq dak li għandu x'jaqsam mal-kompromess numru 18 nixtieq ngħid ukoll illi il-partijiet soċjali mhuwiex biss it-trade unions imma hemm ħafna organizzazzjonijiet eh, differenti. Jina norbot fuq il-fatt li eh, jiġu eh, konsidrati wkoll l-emendi u dikjarazzjonijiet li jinsibu fuq l-emenda ħamsa meta eh, jieġi msemmi l-patta stabilità u krexxita li huwa strument fondamentali ta' gvern. Huwa pozitif li gruppi kolla għamlu referenza għal eh, possibilità li wieħed jikkonċilja il-ħajja privata mal-ħajja professjonali. Nixtieq ngħid ukoll eh, l-istrumenti kollha kif ukoll il-flessibilità huma avvantaġġ ta' ta' żewġ partijiet kemm tal ma kif ukoll ta' min iħaddem. Nala eh, billi ngħid li bħala shadow tal-IPP jiena se nagħmel kull ma nista' biex il-Kunsill ikun jista' jirċevi riżultat tal-ħidma tagħna mill-aktar kmini possibbli biex imbagħad il-parir tagħna jkun jista' jiġi meħud konsiderazzjoni kif suppost jekk aħna jirnexxinna nagħtu l-konsens eh, din il-ġimgħa forsi jirnexxinna diġà nivutaw il-ġimgħa d-dieħla bħalma qed jiġi propost mill-kollega rapporter. Inkella jekk le, niproponi li jkollna laqgħa straordinarja tal-kumitat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 L-ewwel net nirringrazzja lil eh, Onorevoli Mitrofanov eh, għal ħidma tiegħu u daħal malajr biex jistostitwix l-isnju lil kollega Zdanoka. Fuq dak li għandu xaqsam mal-kontenuti. Enti eh, tkellimt fuq Eh, il-fat li jem sinjali pozitivi minnaħat tal-Kunsil. Aħna nħossu bħala grupp illi din l-opportunità ta' min jaċċetta u niprovaw nal u malajr il-ħidma fuq dan id-dossier. Iktar ma naġlu, iktar se jkonna ċans illi l-Kunsil se joħodda f'konsiderazzjoni. Jena nħossu kol li u importanti li namlu naprofondixu tajjeb il-test qabel ma naprovaw. Dan diġa qed namluħa bas se jkun hemm laqgħa oħra fuq dan u hemm ukoll żewġ prinċipi importanti illi għandhom ikunu parti mill-pilastru. ċo il-garanzija ta' zazah li aspett importanti ħafna għalina għax huwa importanti illi iż-żazah ikollhom opportunitajiet u possibilitajiet tajba il-rapport li għanna u dimna fl-opinjoni tiegħi fija sensiela ta' kompromessi bejn il-gruppi differenti u aħna nistaw nablu fuqom U jiena naħseb illi għanna bżon ta' karezza, per eżempju, sistema Ewropew tal-ħiliet, jew anki il-rakkomandazzjoni fuq il-policies tal-pensjonijiet fil-pajjiżi membri. Dawn huma aspetti importanti ħafna u bżon iktar ċarezza fuqhom. fuqhom. U allura għanna bżon ta' għafas li inkludi kemm iż-żgħażagħ kif ukoll il-pensjonati. Grazzi. Ma jidirx li hemm. Gwi non plus. Dirx li hemm iktar minn jitkellem? Le? Mela Signora Lagea, inti. Grazie, President. U grazie anki lil kollega għal din il-proposta ġdida ta' kompromessi. Il-deficit demokratiku li rajna fi snin preċedenti fuq dan il-dokument u allura wara dokument solidu li ħareġ minn kummissjoni u l-Parlament, il-Kummissjoni ma ikkonsidrax u jider illi fl-aħħar qed nelbu din il-problema. et qed e, e, e, għanna bżonn illi aħna nkunu naġlu fl-approvazzjoni ta' din il-proposta illi hija propju il prezentazzjoni ta' neċessitajiet ta' ċittadini ta' illi aħna nirrappreżentaw bħala Parlament Ewropew. Din ħaġa importanti ħafna biex nibatu dan is-sinjal qawwi. Allura eh, eh, aħna disp il-fat il-disponibilità biex naqblu fuq il-punti kollha huwa propju għed mill-għanijiet tagħna. U il-prioritajiet tana kif ġara anki fis-sentejn li eh, preċedenti u bħala rapporter u kolta dan il-rapport jiena sħat u anki provajt najt illi l-ewwel net aħna rridu inwaqfu il-fenomenu tal-faqar fil-forum kollha tiegħu Illum għanna fl-Europa fenomenu li ħasibna li hemm ħaddiema foqra. Il-numru ta' ħaddiema illi minkejja li għandhom impik huma għar-riskju ta' faqar u esklużjoni ta' soċjali qed jiżdied. Allora għandu jkollna policies ta' eh, impigi illi garantixxu eh, xogħlijiet dinjitużi huwa importanti ħafna. E kritika għal policies ekonomiċi illi kellhom impatt fil-Stati membri u hija wkoll neċessarja għax ħafna drabi e, ċerti eh, obbligi bħal patt ta' stabilità u krex u tkabbir l-obbligi tal-budget dawn huma obbligi illi iwaqfu l-possibilità tagħna li noħolqu postijiet ta' xogħol sostenibbli u ta' kwalità li nafu li nistaw jinħarqu b'investimenti espansivi u għek tana ma nagħmluhx ma naħsbux li nistaw mhuwiex faċli u postijiet ta' xogħol u anke huwa diffiċli li niġġieldu kontra il-fenomenu tal- ħaddima foqra. U mħabba da irridu inbidlu il-pressjoni fiskali Eh, eh, eh, li huma aspejjes tal-SMEs għax hekk l-SMEs irridu joħolqu postijiet ta' xogħol għandu jkollhom il-possibilitajiet li jagħmluh dan <coughs> il-Kommissjoni edha tipproponi transizjoni anki lejn l-enerġija li tiġġedded. allora għaliex mannix anki nċaqalqu anki l approċċ lejn il-xol il, il, il, il illi morru lejn eh, fonti, eh, sorsi ġod, sorsi oħrajn ta' enerġija. Dawn jistaw ikunu opportunitajiet mux biss ta' zaza manki għal dawk li maqat u ilom għat għal żmien twil. Eh, il-possibilità li iż-żaza ikunu jistaw jidħlu għal taħriġ importanti biex inkunu nistaw niggarantixxu il-ħiliet taħħom u anki biex natuħom anki ħiliet ġodda fil-setturi li qed jinħolqu l-lum u jistgħu joħolqu postijiet ta' xogħol. L-ekonomija ħadra, l-ekonomija ċirkolari aħna irridu nippruvaw namlu taħriġ fuq dawn il-setturi, irridu nġildu kontra dawn il-bidliet illi huma għawin ħafna fit-transizjoni tal xol et naħdmu aħna fil-impatt tal-robotika, tal-automazzjoni u tal- intelligenza artificiali. Irridu nġildu kontra diskriminazzjoni, allora rridu namlu anki rikonċiljazzjoni bejn ħajja professjonali b'ħajja ħajja privata, f'dan il-każ ridu nkunu attenti b'mod partikolari u namlu azzjoni qawwija għax meta naffaċċaw dawn il-bidliet li għandna dimna fil-ħajja eh, ta' xogħol huwa importanti li aħna nirrikonċiljaw u nagħtu l-possibilità eh, b'sistemi dejjem iktar effiċenti li nippruvaw niġġieldu kontra dawn il- tfixkil illi eh, jistaw jiġru fis setturi allora rridu niggarantixxu servizzi soċjali bħal l-edukazzjoni ta' tfal, il-kindergartens u sistemi kollha soċjali għawin biex bekk ikunu jistaw jippermettu li ċittadini jirkonċiljaw l ħajja privata mal-ħajja professjonali u ridu nifavorixu anki forum ġodda ta' xogħol smart working, teleworking biex biex ikun hemm garanziji u ma jkunx hemm abużi f'dawn l-istrumenti imma billi nippruvaw nagħtu eh, importanza għal dawn il-ħidmiet u nagħtu lil eh, ħaddiema mal possibilità illi huma jkunu jistgħu jaslu għal biex jiksbu il-proġett tagħhom. U u punt ieħor u il-suġġett tal-pensjonijiet. Illum għanna ħaġa oġġettiva li hija eh, il-fat li il-popolazzjoni hija dejjem iktar eh, anzjana. Però aħna ma nistawx nirrispondu billi inżidu dejjem l-età tal-pensjoni. Imma rridu niggarantixxu illi titbidda l soċjetà rridu nagħtu l-possibilità lil ħaddiema li jażlu eh, il-xinuma il-perspettivi tagħhom tal impigi u rridu ninfavorixxu li jkun hemm bidla eh, ġenerazzjonali eh, b'mod illi nkunu nistgħu ninkludu anki il-bidliet tal-età illi l-Ewropa edha ta' faċċa. U allora rridu namlu risposta għal tixjieħ tal-popolazzjoni tal-Europa miex li, li nollu l-età tal-pensjoni, ma rridu nifavorixxu il- pensjonament għal dawk il-ħadima kollha għar-riskju ta' faqar. Grazie ħafna. Merci pour ENF, euh, e M. Dominique Martin. Grazie, Dominique Martin, nissa, għal-IFF. E Grazie, President. Wara l-ismajt l-kommenti ta' Senjura Aġeja ħani prova nkun konċisjen. Nasab l-14 l-emendi tagħna l-kol n nittama illi passoltu tilqaw l-emendi tagħna biħġarkom. Għada stan din hija kwestjoni rikorrenti illi nifacċawa ta' kull sena l-istess tamiet, l-istess proposti għal strumenti, l-istess xewqat, l-istess proposti bla sens illi iwaslu għal żieda fil-faqar fl-Unjoni Ewropea palma qalet s sinjura Aġeja. Jina xċettiku ħafna minn ħerqan xejn palkom. Tara kont konċis. Iva, għastajtni nieħu ċans, għastajtni ċans nħu bela ilma. Is-sur Sasnova. Minn Digi Employment, grazzi tal-li oġbok it-tina mikrofonu għahna nilqaw il-mit emenda tal-membri tal-komitat, u għahna għanin naraw jekk forsi rridu naslu għal-votazzjoni ġumma d illi nħaffu xiftit il-xol dan ikun ta' pjaċir anki għal-Konsil. Grazzi ħafna minnaħa tal-pjanar aħna kon qed nittamaw illi konna laqa jew għal 25 jew 26 iżda donnu saret is-27 ta' Marzu u mbagħad ngħaddu għal plenarja ta' Mejju. Il-punt li jmiss, il-preżentazzjoni ta' studju dwar il-teknoloġiji ta' assistenza għal persuni b'diżabilità Intom ħatkunu għedin tirċievu l-dokumenti blura għal dan l studio importanti li tina dettalji ċari. Issa nixtieq d l-mikrofon l Adam Koza għal 3 minuti. Grazie ħafna. Grazie kollegi. Mela fl-2015 aħna proponejna illi il-grupp imexxi grupp ta' studju dwar l-użu ta' teknoloġiji ta' assistenza għal persuni b'diżabilità. Dan infisser nies li għandhom diffikultajiet fit-talim jew persuni illi huma torox jew omja. Dan it-teknoloġiji ta' assistenza ħajkollhom impatt kbir fuq il-ħajja ta' kuljum ta' dawn il-persuni. Aħna irridu naraw anki l-konsegwenzi sejrin ikunu. Fi klim ieħor, l-effett fil-medda twila ser ikun. Dawn it-teknoloġiji huma dwar il-bidliet fundamentali fis-soċjetajiet tagħna intenzjonati jew le. Għadda stat naħsbu li dinja part importanti mill-ħidma leġislattiva biex naraw mod ta' kif nistaw naħlu u nintegraw dawn it-teknoloġiji irridu nikkonsidraw anki il-karta fundamentali. Sabiex nkun nistaw nkomplu nelbu ix-xkiel illi hemm għan-nies Aħna provajna naraw dan mill-lat mediku, ma tagħmilx differenza il-perspettiva li tieħu fil-ġejjini ħajkun importanti li nkunu nistgħu inwiġbu. In u nieħdu d-deċiżjonijiet meħtieġa dan għandu implikazzjonijiet konsiderevoli. Stan it-tant rajna bidliet fit-teknoloġiji żieda kbira u bil-wisq naħseb li l-pass li bih qed nadottaw il-dawn il-bidliet u għalura il-wis lura mill-bidliet l-oħra fis soċieta tagħna. Nixtieq anke nitlob il-kollegi nittama illi taqraw il-dokument jew naqsa taqsira tiegħu l-xowet mill-li interessanti. Signora Maria Maja jekk joġbok. Naf illi l-istudju huwa wieħed pjuttost kbir iżda nixtieq li żomma l-10 minuti għal preżentazzjoni tiegħek. Uh, Grazzi President Iva. Għamilna analiżi bludin fuq l-istat attwali u l-ħtiġijiet tal-qudiem kif ukoll perċezzjonijiet dwar disabilta' u il-teknoloġiji. Aħna rajna tlet diżabiltajiet parti differenti tal-spettru ta' autizmus, parti differenti tal-nies eh, li huma niesa mid-dawl u parti differenti tal-spettru tan-nies eh, torox. Fil-proġett eh, tagħna aħna għamilna xogħol fejn Restana kwestjonarju sin il-partiċipanti jekk huma x'qed jużaw xi tip ta' teknoloġija biex jagħmlu tajjeb għal problemi ta' diżabilità. Kien hemm fil-fatt fit tle diżabiltajiet li huma li aħna intervistajna numru imdaqqas ta' nies li jużaw teknoloġija aħna rajna anki permess ta' mistoqsijiet li jemma teknoloġiji li zjed li huma jisu bħala ta' importanza. il-skola u x-xogħol kienu l ġiet importanti, teknoloġija ta' assistenza huma l-iktar meqjusa bħala importanti, speċjalment fil-qasam tal-edukazzjoni u x-xogħol. Tlajbnihom ituna xi eżempji ta' teknoloġija ta' assistenza li tista' tintuża fuq il-post tax-xogħol It-tweġibiet varjaw sintandi għabbażi ta' tip ta' disabilità, iżda xut mill-eżempji inkludew tamir mediku, iżda anki teknoloġiji disponibli kummerċjalment. Applikazzjonijiet bħal eh, eh, lentijiet biex ikabru u screens apposta kienu użati bħala tweġibiet minn nies nisa mid-dawl jew omja Anki teknoloġiji għal eh, sistemi ta' rikonoxximent, traduzzjonijiet li jelbu kliem eh, mitkellem fil-lingwa ta' sinjali jew test. Eh, l-użu ta' teknoloġija ġiet użata mod differenti fit-tlet diżabiltajiet, per eżempju augmented reality u virtual reality għall autizmu biex itejbu l-interazzjonijiet fuq il-post tax-xogħol u bħalma nistgħu naqraw fil- kwotazzjoni ta' wara. Pal video game, tista' tibda l-ġurnata tiegħek, smur l-uffiċċju jew il-laboratorju, tista' tajt l tajba lill-kollegi. Tista' tissimula l-ħidma tiegħek u għaldaqstant tista' tipprepara għal meta tiltaqa' mal kollegi tiegħek fil-verità li xi interazzjoni soċjali hija diffiċli. Tassew. Fl-intervisti tagħna wieħed mill-aspetti li ngħatat l-iktar importanza kienet akkomodazzjoni raġonevoli li ġiet introdotta fil-Konvenzjoni ta' Drittijiet Fundamentali. Din għal anki għal ħidma fuq ix posta xogħol Akkomodazzjonijiet żgħar u sempliċi li jistgħu jintużaw biex itejbu il-ħajja tan-nies fuq il-post tax-xogħol Per eżempju, jek tikkonsidra l-autizmu, miżuri soċjali bħal coaches biex issib xogħol u mentoring jistgħu jgħinu mens. Anke fid-diżin tal posta xogħol dawn l-affarijiet għandhom jiġu mitiedan konsiderazzjoni. Per eżempju, il-sejjes u l-ħoss e, kollhom sensittività u iktar għolja għal-jom in-nies b'diżabilità bħall-awtiżmu u għadastant dawn jistgħu jiġu adattati biex tejjeb il-kundizzjoni tagħhom fuq il-post tax-xogħol. Iżda fir-realtà sitwazzjoni tvarja rajna illi qatt hemm diskriminazzjoni kontra nies b'diżabilità illi tibda fil-fażi ta' reklutaċċ hemm nuqqas tal-ferm tal-kumpaniji fuq kif jipprovdu akkomodazzjoni adegwata il-kumpaniji jħossu li huwa ta' pejs u spejjeż addizzjonali li timpjega dawn it-tip ta' nies u ma tantx hemm penali meta huma ma jimpjegawx in-nies b'diżabilità. In ġenerali, hemm nuqqas tarfien fost il-ħidma ta' nies b'diżabilità din hija valida għal kumpanija iżda anki għan naħa ta' nies b'diżabilità. L-aħħar aspett li nixtieq nifoka fuqu jorbot il-falliment tas-sistema edukattiva. Sistema edukattiva li taħdem tajjeb hija meqjusa bħala prekondizzjoni l-inklużjoni ta' nies b'disabilità fis-suq tax-xogħol madanakollu. Bħalma nistgħu naraw minn din il-kwotazzjoni li hemm fil-waħda mill-intervisti jekk nies b'disabilità ma kellhomx opportunitajiet jipparteċipaw fl-edukazzjoni bl-istess mod ta' tfal mhux disabilità minħabba nuqqas ta' ġustament li jinkludi teknoloġiji. Mela, ir-riżultat ħarju illi l-persuna bl-iktar livell baxx ħajkollha ta' edukazzjoni ħajkollha problema mhux minħabba il- disabilità iżda minħabba l-livell inferjuri ta' disabilità edukazzjoni u ħiliet. Nixxen nikkonkludi billi nagħmel enfasi fuq dawn aspetti. L-ewwel nett l-importanza illi nqedu l-konvenzjoni fil-prattika sabiex niżguraw illi din qiegħda tiġi tradotta fir-regolamentazzjoni ta' kull pajjiż u supervizjoni adegwata għandha tiġi msaħħa u penali għandhom jiġu applikati għal dawk li mhumiex konformi. l-alternativi teknoloġiċi jridu jkunu marbuta mal-isfera soċjali, mhux biss ta' deżin universali ta' teknoloġiji, iżda anki għal iżviluppar ta' sviluppi mirati lejn l-utent, mhux biss b'mira għal l instrumenti ġodda, iżda implementazzjoni aħjar tal-istrumenti eżistenti u għal dastan teħtieġa ta' evalwazzjoni komplessiva ta' tamir eżistenti u applikazzjonijiet vari, kif ukoll ħtieġa għal konnessjonijiet imtejba u servizzi. Tra li tejjeb l-edukazzjoni għalfejn ta' kif tuża teknoloġija sabiex ittejjeb il-bażi ta' għalfejn hija meqjusa bħala wieħed mill-fatturi għall-impjegabilità tan-nies b'diżabilità. Għalda dastant teħtieġu ta' taħriġ għan-nies b'diżabilità għan l-użu ta' teknoloġiji vari. Apparti dan il-ħtieġa tal- taħriġ għal professjonisti perizi, enġiniera, il-forzi tal-pulizija, il-kurikula tagħhom għadhom jinkludu għarfien ta' kif japproċċaw persuna b'diżabilità, kif jifmu l-tiġijiet tagħha u kif jipprovdu appoġġ. Marbut ma' dan għandna l-emerġenza ta' professjonijiet ġodda bħal teknoloġi ta' assistenza illi nies involuti f'dan il-qasam għandhom il-rwol illi jagħtu assistenza u joffru l-aħjar alternattivi għal każ partikolari. Apparti dan hemm l-appoġġ fl-impjieg biex ikonna suq ta' xogħol illi uh, huwa jaċċetta l-diżabiltajiet jeħtieġ iżjed appoġġ irid ikun hemm żieda ta' formazzjoni u għanna inrawmu ambjans differenti. Informazzjoni li għam disponibli bħalissa miex bizzejiet. Hawnhekk il-professjonisti ta' teknoloġija se jkollhom rwol billi jagħtu parir twar kif jistgħu jintlaħqu mhux forsi anke għaliex m'hemmx aċċess bizzejet għal finanzjamenti għal teknoloġiji Hemm ħafna xkiel u ostakli li faċċaw il-disabilità. Għadda sant, hemm il-ħtieġa li nżidu l-kuxjenza dwar id diżabilità ġenerali u r rabta tagħha max-xogħol sabiex nevitaw l-stigmatizzazzjoni u biex nipromuovu l-integrazzjoni. Grazzi. Merci. Maintenant, je laisse la parole à, à Monsieur euh, Mialis Kritikos. Euh, qui... Grazie. Nad il microfono essa, monsieur Mialis, grazie, grazie le President. A base tal-studio aħna ritna naraw il-riflessjonijiet soċjali u etiċi ta' din l-imġiba u perspettivi vari għabbażi tal-leġislazzjoni Ewropea. Għandastant, ta' li għamilna u nidentifikaw l-sfidi legali prinċipali fil-implementazzjoni tal-assistenza teknoloġika mill-lat ta' AFAS legali. Kif torbot id-dizabilta mal-rispettu ta' kompetenzi tal-Unjoni Ewropea? Tal ma jorboċ tajjeb ma' dawn il-kompetenzi. It-tieni net dak li ġi identifikat u li hemm frammentazzjoni x'indiġwa rekwiżiti ta' ċessibilità fl-Unjoni Ewropea għat hemm bosta pajjiżi li eżerċitaw restrizzjonijiet fl-Unjoni Ewropea. Hemm nuqqas ta' orizzontalità f'definizzjoni aċċettabbli ta' diżabilità fil-qafas Ewropew. Hemm bosta definizzjonijiet fil-leġiżlazzjonijiet sekondarji. Iżda għat m'għandniex waħda li aċċettata b'mod orizzontali. Responsabilità danni kawżati mill- l-autonomiji tal-assistenza teknoloġika illi ġew żviluppati u jistaw ikunu ta' riskju għall-utenti u l-partijiet terzi din l-iskema ta' responsabilta qiegħda tiġi konsidrata jekk għandix tinbidel il-protezzjoni ta' data fuq kwistjonijiet ta' privatezza l-assistenza ta' teknoloġika li ser autonoma tiġbor ħafna u ħafna data. Il-dispożizzjonijiet fl-Unjoni Ewropea In-nuqqas dispożizzjonijiet eh, fid-direttivi ta' trattament ugwali fl-Unjoni Ewropea li projbixxu id-diskriminazzjoni b'mod ta' speech u t bazz ta' disabilità hija lakuna kbira. l in mill-isfidi legali, aħna rajna anki kwistjonijiet etiċi li mhux neċessarjament jorbtu mal-qafas legali se jmorru li lin minnu. Jorbtu mal-rispett tal-prinċipji etiċi tal-Unjoni Ewropea. Dawn huma marbuta mal-awtonomija il-teknoloġija tista' tkun ta' peace fuq l-autonomija fuq l-indipendenza. U hemm anki problema ta' trawim ta' forom ġodda ta' iżolament u abbandun għandek il-responsabilità u l-ġustizzja u kwistjonijiet oħrajn illi jorbtu mal aċċessibilità tal-teknoloġija. U għadda mill kwistjonijiet prinċipali li rajna kienet il-nefqa ta' dawn il- il-teknoloġija u kemm hu faċli tixtri din it-teknoloġija fit-28 stat membru. Sfida oħra etika torbot mal-potenzjal ta' tnaqqis ta' kuntatt umana. Ċela darba jkun hemm uh, din l-assistenza teknoloġika li tkun qed tissostitwixxi l-assistenza umana. Distinzjoni mċajpra bejn assistenza u t-tip li xpalma namlu teknoloġiji ta' assistenza għadhom bit-tendenza li ġużati minn nies mhux biss biex isewwu l-lakuna iżda anke biex itejbu ċerta biltajiet l-effett ta' stigmatizzazzjoni tal-assistenza teknoloġiċi li huwa magħruf iżda anke kwistjonijiet ta' tip ta' assistenta li tagħti s-soċjetà lin-nies biżabilità' Ġifiri fis-sostituzzjoni jew uh, komplementarjetà tal-magni għal persuni li joffru għajnuna l persuni b'diżabilità. Issa, għażliet u suġġerimenti għal politika l-ewwel net nistgħu niżguraw l-aċċessibilità għall-obbligu ta' drittijiet tal-bniedem. Punt ieħor illi nsibu modi innovattivi ta' kif niżguraw li teknoloġija ta' assistenza tkun waħda illi miex għalja wess. Id-diskussjoni li għaddejja bħalissa anki dwar il-robots u kif nistaw nizguraw illi robots jistaw jinxtraw u jistaw jintużaw minn dawk li tastaw jihtiġuhom. Iżda forsi m'għandhomx il-potenzjal finanzjarju biex jixtruhom. l approach privacy by design Irridu niżguraw li kull kwa teknoloġija ta' dan it-tip tkun maħluqa b'dan il-prinċipju fil-qalba tagħha meta appuntu naslu għalihom. L-istabiliment ta' proċess ta' konsens informat ġust u id-dizinjat apposta. Dan u anke parti ta' drittijiet ta' bniedem brabta ma' teknoloġija. Persuni disabilità għandhom iżommu l-kontroll fuq l-użu ta' teknoloġija. Dan huwa kumment li sar il għaliex ħafna mit-teknoloġija ta' assistenza għandhom potenzjal ta' awtomatiċità u rridu nkunu ċerti l-element umani b'qajem illi l-persuna tibqa dik li tieħu li tieħu il-deċiżjoni l-iżviluppar ta' strutturi ta' monitoraġġ ċetiku mm, għandek rwol ta' monitoraġġ f'bosta oqsa differenti. U rridu nibdew naħsbu jekk għandniex bżonn ta' xi minn dawn l-istrutturi fuq livell ta' Unjoni Ewropea li stabbilixxi struttura ta' klassifikazzjoni għal teknoloġiji ta' assistenza, konsiderazzjoni li wkoll tista' tiġi konsidrata. dak li għandhom l-Istati membri bil-lat ta' kura jiġu użati sabiex nizguraw illi il-carers u minn għandhom bżonn it-teknoloġija ikunu l-beneficjarji prinċipali. Nela hemm u nista' naċċetta kwalunkwe mistoqsija. Ok, merci. Uh, maintenant je laisse la parole. Issa nadu għalli pipi. Su kaza, le, mux għawnek. Mela, Agnes Alessendi Iva. Agnes. Għawnek, kjoġbok. Grazzi tal-prezentazzjoni estensiva u r rapport eh, jina ma' n-nimel estajtom xumma se nkunu interessati ferm. Mela, rridu ħarsu lejn il-rabta fuq ix-xogħol, relazzjoni fuq ix-xogħol. Fuq dan il-punt, għaliex il-preżentazzjoni tiegħek inti semmejt il-disponibilità. Ta' ħafna strumenti li jenu l-accessibilità ta' persuni b'disabilità. Inti taħseb li meta jkun hemm kwestjoni ta' eh, affordabilità li min iħaddem irid tiħallas. U jekk huwa l-każ taħseb li huwa każ li minn ħaddem il-każ minn ħaddem irid ikun responsabbli x'tista' tgħid fuq dawk il-persuni li m'għandhomx impjieg konsistenti jew għadhom qed jistudjaw jew qed ifittxu xogħol. Mm, li ngħidu li mhuwiex għal min ħaddem ma' soċjetà kollu kemm Idi li kwistjoni tal-affordabilità hija kwistjoni importanti ħafna. hija xi ħaġa li qed taħdem ta' dawn il-ħsieb. X'taħsibu? Jekk possibilitajiet ġodda il-tħul fisseħ huwa iktar faċli minn qabel għaliex nistgħu nużaw teknoloġiji ġodda biex nagħmlu possibbli persuni jipparteċipaw tħossi li dana jiskatta dibattitu fuq responsabilità ta' dawk l-imprizi illi ma jimpiegawx persuni b'disabilità. Għalix iktar ħafna iktar faċli biex eh, timpiega n-nies għax eh, inti għandek eh, mezzi addizzjonali, mela taħseb li dan jista' jwassal għal dibattitu ġdid fuq ir-responsabilità ta' imprizi li jimpiegaw e, daw e, n-nies ma nafx għax jibġi dibattitu li għatrid isir fl istati membri. X'istgħu ngħidu fuq kwota għal dawk il-persuni illi għandhom disabiltajiet. Grazzi. Sina Stevens, l-ACR. Nixxie ringrazzja żewġ kellima ta' dan il-kontributant siwi. Jina wkoll ma stajċ naqra rapport kollu kemmu. Xtaq nitkellem fuq il- kwestjonijiet etiċi u legali li tqajmu kien hemm punti saljenti ħafna li tqajmu waħda minnhom fuq is-sikurtà. Jiena din il-ġimgħa kont naqra fuq inċident aċċident propjament li ġara minn karozza li kienet qed suq weħida. M'għandix hija differenti bħala sitwazzjoni, m'għandix qasam ma' sikurtà tal-magni fil-verità. Jekk aħna nħarsu dawn il-magni bħala teknoloġija li tejn irridu naraw li dinaw di dawn il-forum ta' teknoloġija huma sikuri persuni b'disabilitajiet li qegħdin jużawha għaliex jekk le l-affarijiet eh, jistgħu tasal marru żmerġ Ukoll il-punt fuq persuni b'disabilitajiet li jżommu l-kontroll. Fuq dawn it-tip ta' eh, ta' mir ta' jnuna, punta ħafna dan fil-fatawet minn iktar ta' sħassib tiegħi. Min jiddeċidi fuq l-użu ta' dawn it-teknoloġiji u ma' persuni dizabli nfushom jew persuni li qed jiddiżinjawha fil-laboratorju du iva deħa jkun tajjeb għal ħafna persuni b'diżabiltajiet ta' sewa jgħadu ġobhom din il-karatteristika. Jekk inti qed tara pereżempju cochlear implants bħala eh, xi ħaġa ta' għajnuna eh, ta' teknoloġija ta' għajnuna, dan huwa eżempju ġifieri dejja li ma marrux qudiem eh, il-utent l-ewwel imma jfisser li t-teknoloġija toħloq pressjoni mis-soċjetà li tgħid illi intom tridu tużaw dan, intom tridu tridu triduh. Jista' jkun mhux il-każ. Rifridu nħarsu lejn dan mill iktar eh, tasfumaturi. isu il-femmi ta' komunità ta' disabilità u naraw illi dawn huma fil-laboratorju ta' disin eh, u meta eh, tisir biddu tal-proġett. Bifet, l-għajnuna, t-teknologija ta' għajnuna musta tejni l-għat soċjali, l-responsabilità soċjali tagħna li u koll li valuta inti ma tistax eh, sempliciment tagħmel it-teknoloġija u tgħid issa solvejta problemu daqshekk. L-użu ta' teknoloġija assistiva fid-dar eh, tista' tgħin ħafna persuni b'disabilità. Jiet, speċjalment jekk dawn mhumiex autonomi minħabba disabilità tagħhom. Ma l-użu ta' din it-teknoloġija fid-dar m'għandix tkun skuża Illi ma naħdmux fuq l-inklużjoni fis-soċjetà ħaġa siħa. Jekk aħna nifukaw fuq l-aċċessibilità, l-aċċessibilità tas-soċjetà, ġifieri trasportazzjoni xorta jrid ikun aċċessibbli, il posti ta' xogħol xorta jkunu aċċessibbli, mhux biżejjed li nifukaw biss fuq l-awtonomija ta' persuni b'diżabiltajiet fid-dar situazzjonijiet ta' familja aħna u koll irridu mod indaqs anki iktar minnek ninkfukaw fuq inklużjoni ta' persuni b'disabilità fis-soċjetà fuq kull livell tal-ħajja, rekreazzjoni, impjieg, il-divertiment u passatempi. Naħseb li teknoloġija ta' għajnuna tista' tkun soluzzjoni ma mhux l-unika soluzzjoni. Għatfallinna x'naħdmu fuq l-attitudni tas-soċjetà Naħseb Iva għandek raġun u nabel bisħieħ ma, ma, dak li jattinti u fuq il-kwissjoni ta' privatezza hija persona ta' disabilitajiet infushom illi jkollu e, sit ta' data tagħhom stess u proprjetarju ta' data tagħhom stess u mbagħad nitolbuhom jkun mhix kontenti illi jaqsmu dik id-data biex jqogħdu nitqsu il-tabib jew kellha professjonist ieħor jista' e, jkun għand diskussjonijiet li jinvolvuhom jinforma. Iva, dawn iridu jibqgħu il-proprjetarji ta' dik l-informazzjoni li huwa essenzjali għalija jekk inti taħseb fuq dan kif ħa jestendi għal kompaniji ta' assigurazzjoni ma nafx eżattament kif ser jaddottaw eh, eh, dik, xamlu bi għadik, jirżu ħarsin il-wol tal-kompaniji ta' assigurazzjoni xinu il-wol tal-pajis sabiex jħalsu għal dan it-tip ta' tamir, ġifi dan l lura għal kustjoni ta' kemm mi xi ħaġa tista' tħallas għalija, tiflaħ tal għalija. Eh, inti tittara pa' responsabilità soċjali tal-istat kol mhux individwali li tara da persuni b'disabilità jkollhom dan it-tip ta' ċess għal teknoloġija ta' għajnuna biex eh, għom biex kolum ħajja awtonoma. Grazzi. Merci, je ne vois personne pour... Mela ma jidher li ma Issa għall-alde, għal-qasal gwe. L-għal-ħodur lanqas. AFDD e lanqas. Mela Sur Dominik Martin illi jrid jitkellem ukoll poġu ma jitkellem flok u sur futuris. Ma jitkellem Dominik Martin ġa tkellem. Grazzi, illum hija u għal jum internazzjonali tad-Down syndrome. U eh, illum aħna nkoll nkoll eh, ħafna ta' diżabiltajiet illi persuni b'diżabilità u b'diżabiltajiet differenti li hemm. Mistudju nqara mm, interess kbir. Imma hemm ħafna struzzjonijiet illi eh, għandna bżonn nagħtu kasom Eh, jina nistan ngħidilkom ma nafx somma ġi f'nodi oħra, ma nistan ngħidilkom ġiġi fil-Greċja, aħna rrid ikollna aktar informazzjoni, aktar edukazzjoni ta' situazzjoni ta' persuni b'diżabilitajiet. Għax aħna għandna situazzjoni eh, fil-Greċja li partikolari ħafna li affettwata mod negattiv ħafna mod negattiv eh, problemi ta' persuni b'diżabilitajiet, skajiet, postijiet ta' xogħol affarijiet bħal dawn. Għal-stantina nishtiq eh, nejt eh, li ma nix eh, li materjali fiskejjen laqas bi għall-għajnuna meħtieġa għal dawn il Ir-realtà kif ħafna li jom dawn il-persuni. Grazzi. Ma mela. naf s-Reveri Marjan Onfajem kalla kikilos rridu kritikos rridu xwieġbu. ta' sew tal- mistoqsijiet tant interessanti ta' kom u kol tal-li eh, ringrazzajtuna faħartu l-studio. Hemm għad ta' aspetti illi fil-mistaqsijiet differenti ser eh, ma marbuta għet ma mal Ġibiri, f-termini tal fuq il mistaqsija sewa, fuq il-quotas. Dan jeżistu f'xi pajjiżi fil-fatt. Parti mill-istudju li aħna minna kienet fuq eh, perspettiva regolatorju, regolatorja. U aħna namlu mapping ta' din il eh, sfond huwa ta' dak li għal. Aħna minna studju fuq Ġermania, l-Ungerija u l svezja u l-Polonja biex nirrappreżentaw il-reġuni differenti tal-Ewropa. U dak li rajna f'dawn l-istudji fuq il-kwotas imma li f'xi pajjiżi il zuma huma diġà mandatorji. Fil-Ġermania ma magħmula għal persuni pubbliċi u privati u dawk illi ma jħuqx il-kwotas tagħhom multi. Fil-Portugal, però, eh, per eżempju, il-kwotas jeżistu iżda bis għal qaqdiet pubbliċi. hija diffiċli għax għandek daw l-aspetti pozittivi pal għandek dawn il-kwotas, zemma mbagħad kif qed jiġu ehm, monnazzarati. Din dan huwa ieħor. M'għandekx biżejjed ingatu indikaturi u data fuq dan is-suġġett. Persuni b'diżabilità u r taħħom tagħhom mal-xogħol u l-qatt u hija kwestjoni li aħna rajnija fil-proġett tagħna ma nix biżejjed data biex nistudjaw sew Ovvjament għandek eżempji tajbin. Per eżempju, kellna f'Portugal, Ġermanja. Jekk minn ħaddam qed juri illi għandhom qed jagħmlu sforz pożittiv, biex ikonna dan l-akkomodazzjoni ċessibli fuq post tax-xogħol, mela jina taw iktar inċentivi finanzjarji, jingħataw taw jiġu premjati għal dan importanti din xan huwa mezz kif il-kumpaniji jistgħu jużawa biex jagħtu ċertu importanza li l-kumpaniji li għedin jimpiegaw eh, reklamar ta' li għedin jħarsu responsabilità soċjali taħħom billi jimpiegaw persuni li zabbet affarijiet bħal dawn. Xaħat ħadd ċaġa mela, fuq il-teknoloġija ta' għajnuna u fuq il-approċ li jifoka fuq l-utent hija importanti. F'kull tip ta' teknoloġija di importanti, dak li aħna naraw nit tip ta' teknoloġija hija li l-industrija s-soltu it-meċi teknoloġija f'oqsma differenti, speċjalment bħal għal-każ. Ovvjament, Irsi kollok l-utent illi kun inkluż fil-fazi primarja ta' żvilupp ta' teknoloġija. Dawn huma dawk li jridu jgħidu dawk li jridu jaraw f'teknoloġija u li jappoġġaw x'tip ta' teknoloġija għandhom bżonn. Mhux qegħdin jirranġaw xi ħaġa li mhux qed jaħdem sew, għandhom jintużaw biex jinelbu l xkir li soċieta għatanda. U importanti jawnek li l-utenti ġenerali, s-xumet personi b'dizabiltajiet, u manklużi. U fil-fat aħna għedin imxu mod ta' innovazzjoni u riċerka l-teknoloġi li nizviluppaw. Ovvjament, ix-xkil li jeżistu Eh, jitnaħaw mis-soċjetà, jitlu fil-bini, jitlu fil-park. Dan eh, xkien li kol eh, nħabtu ġnaq, kemm kif ikollna dizabilta jowle, le. Per eżempju, jekk inti għandek mara bitarbija f'karozza, ma tistax tmur il-park jekk ma tistax mur il-park jekk ma tistax terfa' il, il, il, il, il-pusċer. Aħna unek. Dawn huma eżempji li huma ta' kuljum. U għam affarijiet sempliċi li jistgħu jagħmlu minn ħaddem, minn ħaddem laqas biss jafu bihom. Aħna qabel kollha nieħdu din il sistema fejn inti għandek kellek applikazzjoni li persuna b'disabilità li ma kienx jara sew, seta jkabbarlu l-iskrin, jew kien hemm applikazzjonijiet, kien hemm kollha oħra illi traduċa stampa fi kliem. Jiġifieri stampa seta għalkemm ma stax eh, jara, seta jismaħħa. Allura, nuqqas ta' din l-użu ta' dawn l-applikazzjonijiet qegħdin jixekklu persuni li jaħdmu. Għalhekk għandna bżonn iktar eh, kuxjenza fuq il- fuq il-sujġet. Inċentivi u koll li nataw sewwa wiz. U għed jistajiet li mm, jek mux semma murru emmek għal raġunijiet soċjali, <coughs> forsi s ekonomizzata jew xi ħaġa li tobbliga lill kumpanniji li kollhom dan it-tip ta' teknoloġija ta' assistenza. Għal dak li huwa il-proprjetarja tad-data, ovvjament dan jrid isir mill-utent iżda eh, xi ħaġa li ħarġet mill-espert, mill-esperti huwa li jekk inti għandek dawn it-tip ta' teknoloġiji bħal m'għandek pereżempju fuq posta x-xogħol. Jien immaġinaw li inti għandek xi ħaġa li titħodha fit-toroq u xaħat għati jiprattika f'din il realtà virtuali interazzjoni soċjali. l fuq per eżempju xaħġa partikolari ta' maffajt oħra. Il-problema hija illi it-teknoloġija qed tikseb id-dejta mhux biss mill-utent imma kim mill-ambjent ta' madwaru u hawnhekk jridu nikkonsidraw is-soċjetà tal-każ. Eh, Regoli tas-soċjetà fuq id-dejta u kif persuni huma lesti illi data tagħhom ukoll tiġi eh, miġbura u użata meta inti qed tfassal dan tip ta' teknoloġija x'għandek utenti li qed jiġbor id dejta minn ħadd ieħor. Eh, daw kwestjonijiet irridu eh, nasbu dwarhom sew. Fuq l-ħar komment mill Greċja, Jiena mill-Portugal ferm ġifiri għandna l-istess sitwazzjoni wieħed u ieħor iva diffiċli. Kinti għandek pajjiż illi għandu diffikultajiet finanzjarji, mhux faċli. Iżda hemm affarijiet illi aħna ħadna minn dan l-istudju. Per eżempju, <coughs> xi provajna nagħmlu? Provajna naraw l-aħjar prassi kif nisan implementaw il-laħir prassi, per esempio, Portugal, kienu eżempju tajjeb, sens li scale speċjali kollha huma magħluqin. Ġifiri, ma, ma jeżistux scale speċjali li studenti b'diżabiltajiet huma integrati f'skejjel normali. Diġà dan huwa pass lejn eh, edukazzjoni inklusiva, iżda kien hemm ħaġa waħda li fil-Portugal jitsit iziktar, per eżempju, l-fat li l-iskejja universitajiet ma kienux obbligati li jużaw li fornu teknoloġija ta' għajnuna l-studenti tagħhom ġifri għandek minnaħa ħaġa tajba x'inti għandek għandek integrazzjoni, ma waqt mill-aħħa l-oħra mhux qed isir dak kollu li għandu bżonn isir biex jgħinu l-istudenti. Mbata għandek il naħa l-oħra, il-Ġermanja għandek skejn speċjali għadhom jazissu. Imma mbagħad minnat pożittiv, edukazzjoni hija pal anki universitajiet huma obbligati li jipprovdu dawn it-teknoloġija ta' għajnuna. Veru, l fluss mhux kollox. Għandna ħafna teknoloġija ta' għajnuna eh, fis-suq li nifu aħjar. Fejn inti eh, tam studju tal-teknoloġiji li jeżistu. U flok eh, ta' fuq ħafna flejjes dan it-teknoloġiji tal-avvanzata. Fil-verità, dawn bissa jkunu disponibli għal ftit xejn nies diżabilità minħabba li għalijin xi wħud minn dawn it-teknoloġija ta' għajnuna huma fil fat tikkjati bħala bħala apparat mediku. Ovvjament, jekk inti għandek eh, tamir bit-tiketta ta' apparat mediku, mela dan ikellu jaddu minn proċess kbir biex dan jisejja hekk, ġifiri s-sikurta standardizzazzjoni daw l-affarijiet kollha tqisu minn qabel. Allura f'dan il-każ, is-sikurta jew is-sikurezza ma tantx eh, tapplika, jista ovvjament inti għandek kwestjoni oħra li ħarġeċ fil-proġett li jekk għajnuna, li l-teknoloġija ta' għajnuna għandux kollha titqis bħala tamir ta' soltu mainstream ta' kuljum. Jew jekk għandux ikollu it-titlu, kollha jkollhom it-titlu ta' tamir mediku. Issa, ħagħoħra, il-skadenza għal dawn it-tip ta' tamir mediku. It-twil wis, id-distanna wis, għaxtantu twil il-proċess. Memx inċentif għal-industrija li tipproduċi dan it-tip ta' teknoloġija ta' għajnuna bil-għani li kollom mill-titlu ta' apparat mediku jew tamir mediku. Naħseb li dak kollha Iva, nistaw niqfu għonek għax ma tanċ fadlenna ħin. Iva, ħafna xinajt fil-fatta xem ħafna smeti Iva, kont li ma kont kompluta ħafna meta provajt weġġa pal mistaqsijiet kolla u interventi kolla li kellhom il-kollegi ġivir. Importanti ħafna illi nkunu sonom dan ix-xogħol. Mela nipproponi li punum għadu punum seba tal-aġenda tagħna tal-lum fuq il-Baġġi Ġenerali tal-Unjoni Ewropea fuq l-eżerċizzju tal-2019. Aħna rridna li konna skambju mal-Kommissjoni fuq il proġett pilota l-ura nixti indur lej Adriana Sikova, il-direttur ġenerali, eh, mm, Vigi direttur ġenerali fuq budget. One peak. Thank you very much. Grazie. Jien għandi prezentazzjoni fuq il-proġetti li huma fil-mandat tagħna nishtiqnajt ngħid l-ewwel illi l-ewwel interim report fuq it-88 proġett tal-2018 iġi adottat fil-27 ta' frar ta' din is-sena. U tajna hemmhekk e, stampa tal-anijiet tal-implementazzjoni ta' dawn il-proġetti illi kienu ġew implementati fil-sena li għaddit u anki dawk li jridu jiġu implementati din is-sena. Umbat natu anki kalendarju tal-passi prinċipali, umbat nati iktar dettalji fuq il-proġetti prinċipali. Umbat se jkunem it-tieni rapport u se jkunem ukoll starja finanzjarja illi jiġi trasmess lill-Parlament bħala parti mill-abbozz tal-budget tal-2000 2019. Mela fil-mandat tal-DG Empl għanna proġett pilota u żewġ azzjonijiet preparatorja. Il-promozzjoni tal-kooperativi tal-ħaddima domestiċi u l-iskemi tal-voucher eh, ta' servizz, l-iskema tal-garanzija ta' tfal u anki il program ta' intramobilità. L-ewwel proġett pilota fuq il-promozzjoni tal-ħaddima tal-kooperativi tal-ħaddima domestiċi u tal-iskemi ta' voucher hija proġett biex niġġieldu kontra il-xogħol mhux dikjaratu biex ittejbu il-kondizzjonijiet tal dawk il-persuni li qegħdin jagħtu servizzi personali u fid-djar. Dan huwa l-ewwel sena u ġew motija seba' mit-telf euro u l-għaniet huma l-ewwel nejnu l-Istati membri biex jiżviluppaw dawn l-iskemi ta' voucher a servizzi u biex nintroduċu anki dialogu soċjali effettiv fis-settur. Il-proġett pilota se għati konsil, pariri, eh, guida teknika, rakkomandazzjonijiet eh, għal dawk l-Istati membri illi huma interessati jiżviluppaw dan il-settur u anki l appoċ ta' prassi tajba bejn stakeholders, amministrazzjonijiet pubbliċi, etc. Fuq it-tieni għan, e, aħna rridu nizguraw li kunem kondizjonijiet ċirqa u nappoġġaw il-professjonalità ta' dawn impiegi garanzija ta' drittijiet u li kunem dialogu effettiv. Is-settur PHS u fih żewġ elementi. Wieħed huwa dak ta' servizzi li rigwardaw il-kura illi jisiru fid-djar tal-utenti, per eżempju l-edukazzjoni kura ta' tfal, e, e, kura tal-anzjani u tal-dizabli u tal-morda, u tini parti huwa dik ta' servizzi tal-dar, ċoe e, li natfu li jgħaddu jagħmlu xogħlijiet fil-ġnien u affarijiet oħra. Dawn huma żewġ tipi ta' atturi, il-providers ta' servizzi u l-membri tal- familja Il-stakeholders principali fuq il- dawn is-servizzi huma il-Federazzjonijiet Ewropej, il Social Network, Social Services Europe u anki rappresentanti tal-ħaddema Global Union Europe u dawn huma l-imsieħba ewlenina l-implementazzjoni ta' dan il-proġett. Aħna x'nistennew minn dawn il-proġett u anki mill-konsorzju illi se jiġi li jiġi selezzjonat għandu jkollu għalmenu dawn il-attivitajiet L-onetta li stati membri li maktara sviluppati fis servizzi se jkun organizzati f'żewġ attivitajiet, ċoħ ġbir ta' prassi tajba fuq l-izvilupp u tal-impik formali u anki li jinsaħu u l-izvilupp ta' dialogu soċjali għal ħaddima domestiċi. U hemm ħafna stati membri fej fejn eh, dawn it-tip ta' servizzi huma inqas sviluppati. Allora hawnhekk se nagħmlu disseminazzjoni ta' prassi tajba u assistenza teknika. Umbat l-attivitajiet li aħna qed niproponu fuq livell Ewropew jinkludu l-organizzazzjoni ta' konferenza Ewropea, animazzjoni ta' website biex jippreżentaw prassi tajba u anki assistenza teknika għall stati membri u għal partit interessati meta jizviluppaw dawn il-skema ta' voucher għas servizzi u, u fil-dialogu soċjali. Il-Kommissjoni għanda intenzjoni finanzja l-proġett pilota u hemm talba għal proposti li ħatiġi prezentata fi ġemat li ġejjin u il-pubblikazzjoni il-skadenza għal proġetti se tkun fl-aħar ta' ġunju u għanna intenzjoni sal-aħar tal-Ulju nifirmaw il-kontrat u li rridu li dan il-proġett pilota jibda din is-sena. It-tieni azzjoni preparatorja hija dik tal-garanzija ta' tfal li issa diġà waslet fit-tieni sena ta' implementazzjoni tagħha. Il-proġett inizjali <coughs> kien dedikat għal mappatura ta' situazzjoni attwali fuq il- protezzjoni u rispett ta' drittijiet ta' tfal u anki li analizza il-fattibilità, l-kondizjonijiet u l-valur miżjud tal-implementazzjoni ta' din il-garanzija tfal. U mod speċjali nifukaw fuq erba gruppi speċifiċi l net il-tfal li jiexu f'sitwazzjonijiet ta' familji eh, prekari, f'istituzzjonijiet, tfal ta' migranti u refugjati u anki tfal eh, ta' nis disabli Eh, din l-iskema se tiġi użata biex nibnu fuq ir-riżultat tal-implementazzjoni tal-azzjoni preparatorja u din ħat investiga u tiproponi blima mod ir-riżultati tal-ewwel fazi se jiġu estrapolati għal eh, iktar tfal, jek mhux fil-Unjoni Europea kollha. L-implementazzjoni għandu dan. Studju fuq il-fattibilità ta' garanzija eh, għat-tfal għat-tfal vulnerabli u il- u dina il-skadenza hija april, ġifiri xarriħor, u għed prepara u koll il-deċizjoni finanzjarja għal estensjoni illi ħatiġi eh, finanzjata bil-budget tal-2018 l-iżvilupp tal-istudju jekk nista' nitkellem daxxejn iktar fuqu u għalli niġbru il-arfin fuq din il-azzjoni preparatorja biex niġbru l-esperienza tal-partit interessati bil-konsultazzjoni speċifika biex nfittxu eh, input mill netwerk Ewropew tal-Ombudsman u biex niddiskutu anki eh, kwistjoni toħra mal-Kunsill. Lest attenzjoni illi ħatkun finanzjata fl-2018 se tibni fuq riżultati u anki se tkun implementata ħatturi ir-riżultati tal-ewwel fażi u nippruvaw niżviluppaw aktar ulterjorment x'inhuma l-passi konkreti li għandhom jiġu applikati. It-tielet proġett huwa l-azzjoni preparatorja Reactivate li hija azzjoni marbuta mal-fattibilità ta' skema ta' mobilità intra EU eh, għal uh, għal nisqat eh, li għandhom iktar minn 35 sena. Hawnhekk reaktivajt għandha attenzjoni li tejn id-adulti għada li jisibu xogħol U b'dan il-proġett aħna nixtieq ntejbu l-kondizzjonijiet għal min qed ifittex xogħol u għal ħaddiema biex ikun jistgħu jeżerċitaw l-libertà ta' ċaqliq bħala ċittadini Ewropew u biex anki nikkorreġu noqqasijiet ta' bilanċ fis-suq ta' xogħol. Se jkollna wkoll estensjoni pilota tal-iskema fl-2016 diġa għamilna 3 milju, il-faqna 3 miljuri u fl-2017 2000 nofs u hemm 5 miljoni oħrajn x'nof u fil-2018. Iġveri s'issa se jkun untef u 10.5 miljuni. Il-miżuri ta' appoġġ se jkunu skont il-bżonnijiet ta' sotta xogħol u se jinkludu dispożizzjonijiet tal-intervisti waqt tagħmir lingwistiku, taħriġ lingwistiku u traineeship u anki inċentivi finanzjari fuq l-SMEs u fuq il-persuni professjonisti. Et sen implementaw il-proġett u se konna anki xie rifuzjonijiet fuq ċerti parti. L-istazzjonamenti se jkunu minn tliet xhur għal trejni jew anki sa sitt xhur meta jkun hemm każ ta' apprendistat. U qegħdin mm, għandna intenzjoni nagħmlu anki e, appoġġ post e, posting. It-tielet stadju <clears throat> tal-implementazzjoni jiddependi mill eh, deċiżjoni finanzjarja li tiġi adottata fl-aħħar ta' Marzu. Mbagħad il-proposta eh, se jkun hemm eh, talba għal proposti fit-tieni kwart ta' tal-2018 mbagħad se nħarsu lejn il-proġetti fit-tielet kwart. Se hemm bidla meta nqablhom għal l-istadji prinċipa preliminari u dawn jirrigwardaw l-eligibilità għal konsorzi li applikaw għalih. Għax sissa aħna tlabna illi ikunem tlet pajizi parti minn konsorzju. Però l-offerti kienu ftit ma kienx bizzejt proġetti u biex inkoraġixxu li jkun hemm iktar stati membri biex japplikaw u li, li, li jaħdmu fl-imkien u biex ninkoraġixxu anki proġetti transkonfinali issa qed nipproponu illi eh, l-eleġibilità għal konsorzju issa u għalli konna zewċ imsieħba u mux tlieta. Senzidu l-finanzjament u għanna intenzjoni li konna għallinas eh, proposti li se jkollhom grant u qed pjanaw 100 u 1200 placements fil-periodu ta' sentej f'dan il-stadju tal-proġett. min japplika jista' jkunu servizzi privati u pubbliċi u anki operaturi oħrajn fuq is ta' xogħol. Aħna nħossu li dan se jkun proġett ulterjuri biex infħaffu il-mobilità tal-persuni li għandhom ħiliet li huma neċessarju neċessarji f'suq Eh, ta' xogħol ieħor f'sitat membru ieħor. Imma anki biex nappoġġaw l-attivitajiet ta' dawk il-persuni li qed ifittxu xogħol u ma jistgħux isibu wieħed eh, xera fil-stat membru fejn huma jirrisjedu. Dawn huma tliet proġetti li aħna eh, responsabbli għalihom. Lesti diskuttu l-stadju ta' implementazzjoni u anki l-ispejjeż li se joħolqu fl-2018. Grazzi. Grazzi tal-prezentazzjoni tijak, Senjura Sukova. Marita Ulfskok li hija rapporter fost nax kif għattilkom. Qabel allora naddu għal persuna li se titkellem floka. Jiena nitkellem flok Marita, għet istaxi? Mela jaħa nitkellem. U se nitkellem b'mod partikolari fuq il- fuq l-azzjoni preparatorja fuq il-garanzija ta' tfal, għax dan huwa il-proċess li huwa l-iktar għal-qalbi. U hija wkoll priorità tal-grupp tiegħi politiku. E, L-OLPA ġi approvat fl-2016 Eh, għal budget tal-2017. U jekk nara illi għattilet proġett em talba it-talba ġit publikata bis 50 xur jiena interesata unek nistaqsi għaliex e, il-PA tal-2016 ġi approvata l-budget tal-2017 sa u aħna e, e, kellna nistennew sa april tal-2017 biex nifinalizzaw il-proġett. Tista tajdinna u tispiegana għaliex għaliex ħadna daqsek ħin biex toħroġ din it-talba għal proġetti fuq il-garanzija ta' tfal u tista' tajdinna anki għall-ewwel parti ta' din il-PA ġew implementati xi partijiet u jekk għadhom ma ġewx implementati kif tistgħu taġluh il-proċess. Umbagħad fl-aħħar. Aħna għamilna talba pjuttost direttament biex natu l-implementazzjoni għal Eurofond u il-mistoqsija tiegħi hija x'inhi l-opinjoni tagħkom fuq dan ma tkunx idea tajba illi nużaw l-esperjenza tal-Eurofund għax naħseb illi tista' tgħin anki fil-proċess ta' implementazzjoni. Però nixtieq nisma' x'inhi l-opinjoni tagħkom fuq din l-idea. Grazzi. Grazzi. Mawħat għal-ECR. Eh, Għall-għaldem e ma nafxek tixtiex titkellem, le, fisem il-gwe, Iva. Grazie ħafna, President. Jiena. Que nos ha proporcionado sobre, sobre estos... Sì, ġesi tattettali li jintom intajtuna dan il-proġett bilu. Għanna mistaqsija fuq eh, dak li għandu xjaqsam il-servizzi, mat partikolari personi li jaħdmu id-dar. U eh, proġett li tnijet sena li għaddit, kienem ħafna li l-qaw fiħdan il-komitat, tana anke fil-parlament, kif ukoll Komissjoni Ewropea. U Aħna tassew narfuh dan għax importanti ħafna. Anki l-familja politika tiegħi. Meta ġi adotta dan il-proġett is-sena li għaddiet, il-gruppi u mod partikolari ta' fam eh, li jaħdmu fuq il-xogħol sir mid-dar Spanja għaraw pala progress kbir biex jtejbu il-kondizjonijiet ta' xogħol tagħhom. Dawn in-nisa għanna l-impressjoni li huma meqjusa aħjar jina taw iktar importanza għaliex qabel isna kien hemm l-ideja li kien hemm diskriminazzjoni ma ta' maqblu ma' ħaddiem oħrajn. Irru dan huwa progress li qed jitejjeb il-kondizzjoni tax-xogħol tagħhom. Jien kelli ħafna mistoqsijiet imma intom diġà wieġibtu għal kważi l-mistoqsijiet <laughs> kollha li kelli fil-kummenti eh, eh, mm, tal-bidu tagħkom. Allura għandi mistoqsija waħda għamiltu dialogu bejn l-istati membri għandkom reazzjonijiet eh, laqgħa din minn ħata l-istati membri fil-implementazzjoni ta' kol servizz, fil-dialogu soċjali, biex jtejbu dialogu soċjali, u il-għodda li ħaj jiġu użati. Jistaw jintużaw għal-livati reġjonali u kotifita u entitajiet lokali għal kwistjoni illi Eh, nirdu namlu l-ħin kollu. Per eżempju, kessem dek eh, sintku eh, li jista juża dan it-tip ta' servizz, implementa dan it-tip ta' servizz. Dan u hu siti. Aħna ħana ħanatu bidu issa t-tini fazi. Ta' t-tini sena tal-fazi t-tini fazi u u samħedġu li kunem proġett pilota li s-sir f'territorju partikolari, per eżempju, municipalità, mux eh, bil-forza li t-sir fuq skala ta' pajis, biex nipruvaw nħedġu il-kooperativi ta' ħaddima li jissegwu fuq livell, kunem segwitu legali wara. Għaxem jess jipproponi li kunem konsil legali kooperativa, għal informazzjoni. Pour les verts, Madame Lambert? Non? Eh bien, donc je... Signora Lambert, al hodor. Du għal eh, vari kommenti. Eh, to the progress on the implementation of this project and... Uh... Grazie. Fu il-garanzija ta' tfaliva konna kien hemm dewmien. Infatti it-talba l-offerti ġiet pubblikata tardi. Dawn huma koincidenzi naturalment. Aħna l-ewwel iddiskutejna eh, jekk dan il-proġett tal-garanzija ta' tfal eh, jistax jidħol fl-easy program, Umbat, umbat kien il-problemi tal-budget tal-2017 ma stanix nipreparaw ktar kmini. u il-problema kienet illi preparajna talba illi eh, ħadna aktar żmien biex nipreparaw din it-talba għaliex għalix ma konniex nistaw niddeċidu dak li għandu jkun fl-ewwel stadju l dak li kellu jkun fuq tini parti. Naf li dan huwa proġett li importanti għal ħafna tfal f'ċerti situazzjonijiet, mhux biss f'istat membri u l-ieħor, imma f'ħafna stati membri għandhom bżonn garanzija u protezzjoni ta' drittijiet tagħhom. Inti ipproponejt il-kwistjoni tal-Eurofund biex tipplementa l-proġett, imma dan mhux possibbli għaliex huma qegħdin jaħdmu taħt eh, eh, management indiretta u il-proġett pilota ma jistax jaħdem b'deċċessjoni indiretta u dan jfisser li kommissjoni direttament tkun t-implementa l-proġett jek kintu għal l-Eurofund. U dan għu mhumiex skont il-regoli tal-regolament eh, finanzjarju. Il-mod ta' implementazzjoni, u mod ta' proposta tal-infiq tal-grants kella tkun parti mill- deċiżjoni finanzjarja. Ma kienieċ però għaliex naħsbu illi hemm organizzazzjonijiet li jistgħu jagħmlu dan l-istudju u analiżi b'mod iktar b'mod ugualment tajjeb bħala aġenzija fil-Kummissjoni fuq is-servizzi tal-djar servizzi personali dan huwa tentativ biex niġildu kontra xogħol mhux dikjarat. nistanajt li dan il-proġett ġi prezentat emmek u ġi mil oħ minnaħ tal istati membri għax anki huma jridu jkunu żguri illi l-ewwel net dawn is-servizzi jiġu koperti b'mod professjonali imma anki illi minjati dawn is-servizzi ikunu anki protetti minnaħa fuq il-xogħol tagħhom u għandhom ikollhom drittijiet bħal ħaddieħor. U allura qed nippruvaw anki inħafu l-implementazzjoni ta' dan il-proġett u dana u marbut ma' l għaniet tal-pilastru tal-Europa Soċjali. U allura kif għat aħna pjuttost avanzati fil-preparazzjoni tal-bidu tal-talba l-offerti u se nibdew diġa din is-sena. Grazzi ħafna. Mela, aħna l-konkludejna, issa ħanibatulkom il-timetable bil mess tal-email, dati importanti li nżommu 23 ta' april għal trasmissjoni il-Komitat l segretarjat ehm, fil-fata għal proposti tal-proġetti pilota u għazzjoni ta' tħejja u bat il-vot supposta jseħ fi-29 suppost fil-ħodu. Ġifiri ningrazzjakom, eh, nerġu nisaqgħu fis-sazzajn u nofs, nibdew mill-voti.